il-rapport ta' Sur Torvalds, id-direttiva dwar kwalità tal-karburanti u d-direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli. Rakkomandazzjoni għattini qari. Qabel il-rapporter għanna l-Komissarju Kanjeta u koll fostna niskużaw ruħna ta' dewmien li għedin nibdew biħ il- seduta l-lum, iżda minnu fiħna dilek il-mikrofonu. Thank you, Chair. Grazie, President, La Walnet. net. Nishtiq nagħti l-gratitudni tiegħi għal ħidma ta' Shadow Reporters li ħadmu miegħi. Interessanti ħafna li skoprejn opinjoni differenti ġej minn pajjiżi differenti, minn gruppi politiċi differenti, bi prioritajiet differenti. Iżda minn kejja differenzi kollha. Bnejna xi ħaġa flimkien. U fit-tmiem il-proċess minn kejja differenzi spiċċajna ħbib. Minn kejja li l-Presidenza mhix preżenti fil- Sala nixtieq nagħti l-gratitudni tiegħi għal-ħidma illi rajna mill-presidenza għaliex mingħajr il-kontribut sostanzjali tal-presidenza naf il-punt ta' tluq ma kienx mill laqwa fil-Konsil, izdamlu l-almu kollu tagħhom. U tiġbet minn hemm, tixbet minn hawn lemin xelluk, irnexxinna naslu għal fajl tekniku ideoloġiku tajjeb immens. Iżda hemm żewġ punti li huma ta' problema lina għalija partikolarment. għana l-mira tagħna kienet t-naqis tal gassi ta' fetzarra u ridna li l-Ewropa tkun miftuħa għal progress teknoloġiku. Wara il-voti kollha fenvi kellna insaqsu irnexxilniex nilħu dak illi konna ippjanajna li nilħu. It-tweġiba onesta i illi le Kenna miri ferm ola, kenna miri ferm ola tna ta' gassijiet effett serra biex nġibu l-Europa f'pożizzjoni fejn jintlaħqu il-miri għall-Europa għall-2030, 2020-2040 u għall-2050 aħna tassew inkwetati dwar l-abiltat għana il-nilħuqom dawn il-miri. Aħna l-Ewropa ridna niftħuha iva għal progress teknoloġiku. Aħna rajna illi din kienet mira importanti ħafna li xek l-Europa ma tavvanzax f'mezzi teknoloġiċi, l-Europa ħat nispiċċa ta' allura. U titlef il-postazzjoni tagħha Il-pozizjoni ta' qoddim u tispiċċattin it-tielet ir-raba' min jaf. Għanna sfortunatament minoranza illi għedha tibblokka l-proċess, minoranza illi xi minn daqqiet tkun dittatura fejn għandek stati membri jibżaw mill-ġejjieni u meta jkollok il-biża' tal-ġejjini ma tuħux id deċiżjonijiet tajbin. Tafas il-handbrake u tipprova tmexxi bil-handbrake imtella. Dawn huma fost l-ikbar sfidi dawk li rajna fil-Kunsill jekk il- Kunsill ma jarax id-dawl fix-xafaq ħajkonna problemi illa lix ma jkonniex biżejjed tama fil-ġejjeni. Ħerqan nisma' l-kummenti l-oħra f'hawnhekk fis-sala. Grazzi ħafna lil Rapporter terna duessa għal Sur Kanjeta. Sur President, Sinjuri, u għata pjaċir għalija. Illi ijat għawnek fostkom biex niddiskuti din ir-rakkomandazzjoni dwar il-karburanti u l-enerġija rinnovabli. Aħna rridu nħarsu l-industrija eżistenti waqt li inkomplu naraw triq għal biokarburanti avvanzati di misera tkun biċċa faċli għal stant nittama illi nistaw issa nastu għal kompromess nixtieq nagħti ringrazzjament lill membri kollha ta' din is-sala, inklużi dawk li ħadmu għatta bla ħabel anki fil-leġislatura preċedenti nixtieq nirringrazzja l-Sur Torvalds u s-Sur Lavija għall-isforzi kollha tagħhom illi wet u sabiex jizguraw li naslu f'din il-fazi li nisabu fija dik finali. Il-pakket ta' kompromess ma kienx faċli tilħu iżda kooperazzjoni eccellenti waslet għal riżultati. Il-Kummissjoni ġiet mistoqsija bosta drabi ta' tal opinjoni tagħha issa għandna pakkett ferm iżjed b'saħħtu mill-pożizzjoni ta' konserv u l-ewwel qari dan grazzi għad determinazzjoni ta' dan il-Parlament nixtieq nagħmel ftit kommenti dwar l-elementi prinċipali tal-pakket ta' kompromess l-ewwel net limitazzjoni tal-kontributi illi jaslu minn ċerta uċuħ tar-raba inklużi fid-direttiva għall-enerġija rinnovabbli il-limitu massimu għal biokarburanti mill uċuħ tal-raba l-proposta tal-Komissjoni kienet ta' 5% nofs l-enerġija rinnovabli il-almira li kienem għat-trasport. Dan kien dak li kienem fissat preċedentement sabiex ikun hemm limitazzjoni tal-impatt għajlok fil-waqt li jkun hemm il-mħarsa anke l-industrija. Issa il-figura hija ola li tal 7%, 2% ola minn dik propost preċedentement. Xorta tista' twassal għal mitigazzjoni ta' għajlok. Il-pakket ta' kompromess jista' jifaċilita tranzizzjoni għal biokarburanti. Dan huwa importantissimu għal ġejjeni. Palma tajt anki l-komunikat għall unjoni Enerġetika għanna reference value koll illi mhux vinkolanti hemm skadenza aġġustata għal livell ta' ambizzjoni politika għal biokarburanti avanzati ekk l-industrija slula s-sinjali ċari u dan huwa realistiku u kol għall-istati membri. Għall-istat. L-inizjattivi eżistenti Horizon 2020 fostom ħaj permettunna nimxu l-qoddim dan il-pakket se jipermetti il-konsolidazzjoni ta' installazzjonijiet ġodda biex ikunu qed iwaslu għal frankar ta' 60% meta mqabbla ma' dawk li użaw karburanti fossili. Irridu jingħataw anki data bażi tal-iktar rapportar preċis u trasparenza ola u dejta riċenti. Dan jelimina anki waħda mill-pozizjonijiet tal-Konsil il-Kummissar Parlament kienu kontra l-estensjoni tal-multiple accounting għal biofuels avanzati b'miri globali għal-direttiva tal-enerġija. Dan ifisser illi aħna nkunu nkar qegħdin u il-pakkett 2020 huwa pass importanti l-qoddim li telimina dan il-pass. Għandu ikun għajnuna għat tranzizjoni għal biokarburanti, l-industrija li hija attiva bħalissa tiġi mħarsa, is-settur tal-biokarburanti avvanzati li qegħdin jiġu żviluppati sejrin iwaslu għal sinjali pożittivi għal ġejjini Il-ftehim ma jinkludis kollox dak kollu li kien ixtieq fil-Parlament, iżda l-Parlament liħaq miljiet kbar, grazzi ħafna, Kummissarju. Issa nadu rappresentanti tal-gruppi politiċi Għanna s-sur Fjellner għal żewġ minuti, grazzi ħafna s-sur President, jina u koll xina taf fl-opportunità biex nirringrazzja l-Nils Storvalds tal-ħidma li għamil fuq dan il-rapport. Jina wasal tawnek 11 sena ilu rajt li il-miri għall-enerġija rinnovabli kienu wis baxxi. U il-li konna mixxin bil-mod wis uh, xinġejna għal promozzjoni ta' dawn il-miri. Issa l-Svezja, il-Partit tal-Ambjent u Soċjal-Demokratiċi qegħdin jitkellmu dwar il-possibilità tal-użu tal-etanol bħala biokarburant. At this hour, maybe at night. Jag försöker igen. Idag är... Inkompli bl-Inglis li ħanerġa prova mela. Hija different differenti llum. Qegħdin ngħidu li letanol u huwa triq għall-infern. Jekk tara l-pożizzjoni tal-ħodor soċjaldemokratiċi qed jaħsbu llum il-miri qegħdin jerġgħu jarawhom illum u qed ngħidu illi iktar ma nsu l-jom għal artant l-ħjar edin naraw illi Is-sitwazzjoni mhux waħda ta' ġenna jew infern, irridu naraw il-karburant. Irridu naraw stampa imħalta għaliex il-biokarburanti huma komponent essenzjali, komponent anki f'termini anki għal pajjiżi bħall-Iżvezja. Pa minħabba il-xenarju ta' trasport f'pajjiżi. Hemm bosta tal-biet li qegħdin jitresqu minn setturi ta' dan il- ta' din is-sala ira għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar limiti diffiċli ħafna għal biokarburanti il-ġodda. Dan għamela diffiċli wkoll biex niksbu komponenti tal-biofuels irridu regoli stabli għal dawk illi sejħu l-lom infusom ħodor, ambientalisti aħna nemnu illi dan għandu jirċivi appoġġ il dokument għal xinkat kod tappoġġaw il-karburanti fossili bes, l-onorveri dans, nishtiq nati ringrazzjamenti għal ir rapporter Sur Torvalds għal ħidma li kienet meċċija ta' ċirkostanzi diffiċli bosta drabi sa fl-aħħar għandna kompromess u jiena grat ħafna lilu għal ħidma tiegħu. Naħseb li huwa importanti ħafna li nieħdu ftit ħin biex nikkonsidraw il laqgħet għanna dan id-dibattitu. Aħna l-bosta snin rajna l-effetti ta' politika ħażina mill-Unjoni Politika, mill-Unjoni. il jiena dawn l-impatti rajtom anki fil- Zoni differenti ta' dinja fostom fl-Afrika subsaharjana fil-ħitma tiegħi anki mal-NGOs. Zoni illi qegħdin ibatu mill-effetti ta' politika li adottaw hawnhekk fostom il-proliferazzjoni tal-luġuħ tal-raba għal użu ta' biokarburanti hawnhekk li għandha tintuża minn flok għal produzzjoni tal-ikel li teffettwa komunitajiet li l-ħajja tagħhom jiddependu mill-produzzjoni ta' dan l-ċuħ tal raba u il- bdil ta' ekosistemi illi u jikontribuxxu għas soluzzjoni tal-kambjament klimatiku. L-pakket illi għanna issa mhux perfett. Mhux ta' naħbi l-fatt li għanna riservi seri dwar il-miri għal produzzjoni tal-ewwel ġenerazzjoni illi aħna rridna illi tkun ferm iżjed baxxa nemnu illi dan il-pakkett juri l-intransiġenza ta' ċerta stati membri. Dan ħareġ biċċar anke fl-adozzjoni tal-pożizzjoni adottata mill-Konsession niġu għal proċess ta' negozjati, nuqqas ta' ambizzjoni anke min-naħa tal-Kummissjoni, ma dan kollu dan huwa pass il qudiem u rridu nirrikonoxxu l-importanza ta' dan l-Islam pass illi kenna ma kienx ta' beneficju għal komunitajiet li semmejt, ma kienx ta' beneficju għal industri illi għandhom l-aħjar intenzjoni fissaw standards u sar investimenti għal dan il-arb dan il-pakket sa fl-ħar għedin nirrikonoxxu l-eżistenza tal-bidla ta' indiretta tal-użu tal-art u għedin nipermettu anke li naplikaw Iċċanċa illi bosta ċaħdu għal tul ta' żmien ħajkun hemm impatt ta' biokarburanti u ħajkun hemm min jilab il-logħba politika naħseb dan xorta waħda għadu pass il qoddim imperfett iżda xorta nista' nagħtihla poxti. Sì, eh, signor Dank tiene una tarjeta azul del signor Andek blue card. Sur Dan, staċċetta? Iva. Aziz kollega, naħseb illi inti smajt li dan l-aħħar terremot tal-Himalayas għandu x'jaqsam mal-bidla tal-klima minħabba illi l-bidla tal-klima edha twassal għal avvenimenti traġiċi bħal dawn u anka l-użu tal-biofuels jikontribuxxu wkoll. I think there are many causes of earthquake. Nasab hemm ħafna kawżi li waslu għat-terremoti, nasab il-plate tectonics ċaqliq tal-art hija raġuni prinċipali. Il- Ma nafx il-kontribus għal biokarburanti fl-Europa xkienet fil-terremot tan Nepal, iżdek kemx evidenza xjentifika għanna għra. Grazie. Bon, depur de este breve episodio de ciencia Grazzi. Wara dan il-moment ta' science fiction għaddu il-mikrofonu l sinjora Gerling. Fejn s-Sinjora Gerling? Ma tidirx li għaddaw? Mela għaddu għas-Sor Gaberandi. Dank u wel, voorzitter. Grazie, president. I permetti nibda bil-ingrazzjament għal-ħidma eccellenti. Il-triq illi il-rapporter beda jwitti, triq illi rnexxielu jkompli u jimxi fija wara dik li bdiet fl-ewwel qarib il-kollega Corin Lepage hija tajba ħafna. Iżda dak li qed jagħmlu l-istati membri mhux stant promettenti għal fid-dawl tal-miri li għandna għal 2020 ġifieri l-figura ta' 20% jekk naqbdu l-figura ta' 20% bħala punt ta' tluq u ngħidu li rridu naslu għal 80 design fil-mija fil-ġejjieni naraw li dan mhux biżejjed il-pass li qegħdin nieħdu illum huma tassew żar bekk kull millimetru irridu niġġieldu għalih. Ejja naħsbu illi rridu nagħmlu passi ikbar l-attaġġament tal-istati membri illum ma naħsibx jista' jwassalna il-bod bizzejiet fil-politika klimatika tagħna fl-Ewropa aħna kburin il-miri tal-2020 sejrin jintlaħu jekk tara pajjiżi, jekk tara l-Olanda. Fortunatament l-ekonomija ta' terġa' tirpilja f'pajjiżi Zieda, mux naqis tal-emissjonijiet ta' dioxidu tal-karbonju, għal da' stanti terġa' tara u tarbel is-suġġett titjib ta' żewġ direttivi fl-aħħar mill ħar li qegħdin naraw. Politika tajba teħtieġ kuraġġ, dinja tinbidel bħal dik tal-lum b'mod partikolari tagħmel dan reali. Il-politika trid tadegwa kostantement il-biokarburanti mhumiex forsi soluzzjoni għal kull problema il-biokarburanti avvanzati jistaw forsi jkunu soluzzjoni. Iżda eja ma namlux passi li joħduna l-ura flok il-qoddim, jani vota favur, iżda il-rizultat mux eccellenti, sur President. Jekwi pana għaxnek. L-onorevoli korreċna, eżis kollegi, wara t-mim ta' u kujna riflettejt fuq dokument finali u kif għandin il-vota. Jina ħassejt nikta u bla tama. Nemmen illi il- kien zbar kbir eh, l-appoċ li tajna l-biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni fi tfassil ta' direttiva inizjali l-Unjoni Ewropea għamla ħadet zbalji. Dan wassal għal ħsara tal-ambjent, naqis tal-autosuffiċenza tal-ikel u żieda fil-prezzijiet tal-ikel bħala Xadow rapporter jiena kelli tama kelli stennija għolja dwar l-emendi ta' direttiva iżda ma mxejniex kif xtaqt. L-ewwel sinjal ta' periklu kienet il-pressjoni għolja tal-lobbies Ewropej iktar mill-li mħasbin dwar l-ambjent kienu mħasbin dwar li ma karburant li ma uċuħ tal-raba sejri nafsu fuqhom minkejja dan kollu permezz tal-Kumitat Envi u l-ħidma tal-Rapporter Torvalds irnexxinna naslu għal dokument ta' impatt iżda fil-verità dak li għandna hija telfa kemm għall-Parlament Ewropew u b'mod partikolari għall-ambjent. Aħna ċedejna l-pressjoni tal-Kussil b'mod partikolari għal dik tal-Istati membri, abbandunajna l-punti fundamentali ta' din il-verżjoni tlifna 6% tal-biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni xi ħaġa illi kienet ta' oli ħafna il-kwota mhux se tkun vinkolanti issa anke għall karburanti ta' tielha ġenerazzjoni il-Parlament ma rnexxelux jisħaq fuq dak kollu illi votajna fil-Kumitat Envi. Għanna test kemm xejn aħjar mill-proposta tal-2009. Kuxjenza nadifa nistanajt li wara ħames snin xħidma mux li ksibna u jess. Eh? Nistanajt li l-grupp guwe NGL ma jixtieq xi parteċipa f'din il-farsa illi mtamil xejn ħlif iżom is-sitwazzjoni attwali minkejja illi kollox jiġi muħbi taħt oxra ta' bidla kbira. Il-fabrikanti ħajkomplu jigwadanjaw dan ma nixxin ixema fuq. Senjor Ajkaw. Grazie ħafna. Is-sur Ajkaw tissa, kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel qed nixtieq ringrazzja ħafna lir-rapporter lis sur Torvald, tal-ħidma tiegħu fuq dan id-dossier. Dan ma kienx suġġett faċli, speċjalment ma kienx faċli li jiġbor maġġoranza fiħdan dan il-Parlament Ewropew u li jiftiem mal-Kunsill. Iżda issa li jattilkom dan jiena daqsxejn diżappuntat fuq ir-riżultat, iżda dizappuntat iktar illi laqas biss rappresentanza rappreżentanza tal-Kunsill hawnhekk u dan juri biċċar illi fiħdan il-Kunsill Ewropew l-istati membri laqas bisset jarfu xinija l-problema. Ġifiri, aħna qed naraw li huma tjerġgħu jagħtuna dan is-senjal biċ-ċar laqas bisset dinaw. Illum. Din hija problema minħabba li aħna għalfej qegħdin diskutu dan kollu stabilixxejna lan ta' 10% għal biofuels u l-użu tagħhom fis-settur tat-trasport. Iżda nafu l-koll li jekk inħarsu lejn l-iżvilupp tal-użu tal-biofuels dan kien ibbiżat fuq l-iżvilupp tal-agrofuels illi fil-fat ma kinux edin waslu għal benefiċċji ambientali illi tant weduna dwarhom. Kenna nagħmlu xi ħaġa dwar din il-biċċa xogħol. Il-Kummissjoni ħarġu bil-proposta li noħorġu b'limitu 5% għal fuels tal-ewwel ġenerazzjoni. Il-Parlament xtaqu 6%, l-Istati Membri xtaqu 7%. Sfortunatament matul il-negozjati aħna tlifna l-pożizzjoni tagħna fl-aħħar mill-aħħar bħala Parlament Ewropew kellna naċċettaw is-7 fil-mija illi huwa perċentwal qoli wis fil-fema tiegħi minħabba li aħna qegħdin nużaw dawn il-biofuels li mhumiex taqsek tajbin minflok ma nippromovu l-użu tal-biofuels il-ġodda avvanzati innovattivi illi jintużaw iktar fl-Ewropa il-Kunsil maxta illi nintroduċu xej, għal din raġuni aħna fl-aħħar spiċċajna b'target li mhuwiex vinkolanti għal biofuels avvanzati. Jiġifieri, jekk inħarsu lejn definizzjonijiet, aħna naraw ukoll id-definizzjonijiet ukoll huma vagi, jiġifieri jista' jkun illi nispiċċaw ikollna dibattitu fejn il-biofuels kollha jkunu biofuels avvanzati. U anka kwistjoni dwar l-ajlok, dwar l-użu tal-art u l-bidla tal-użu tal-art mod indirett, aħna rajna illi xtaqna li konna xi tip ta' rendi kont ċar, iżda spiċċajna b'rapport. Ikolli ngħid illi vera, ikolli nammetti it-telfa, iżda rridu naraw aħna x'ħan għamlu issa allura wara s-sena 2020. Ħanitalmu mill-esperjenza tagħna ħalli naraw ħanaraw illi nistabilixxu għan ħalli Umbat naraw kif nistaw innaqsuh u mhux biss nifukaw fuq it-teknoloġija minħabba it-teknoloġija ma nafux kif ħadd iżviluppa. Allura wara s-sena 2020 ħankomplu naħdmu fuq id-direttiva tal-kwalità tal-fuel minħabba li mbagħad nittamaw li ħajkonna dibattitu ġdid. U nittama li dakinhar ħajkun hemm rappreżentanza tal-Kunsill minħabba li jekk ħajkonna dibattitu tajjeb jista' verament nistgħu verament innaqsu l-użu tal-karbonju fis-settur tat-trasport. Iżda ma rridux naqas noħon u t teknoloġiji l-ġodda, grazzi. Grazzi ħafna sur Eikut, għandek żewġ mistoqsijiet permezz tas sistema tal kartel blu Waħda minnaħa tas sur Sandy u l-aħra minnaħa tas sur Biona. Taċċettom? Is-sur Sandy. Grazzi ħafna, Sur President, tal-li t-permetti li n-insaqsi mistoqsija, Sur Eichhout. Jena xtaqt n-insaqsik, minħabba illi aħna naqblu mal-fatt li rridu nkomplu bin-negozjati. Taħseb illi jekk aħna ma nistgħux nieħdu deċiżjoni fuq il-biofuels tal-ewwel tin jew tira ġenerazzjoni, ma taħsibx illi aħna edin nilħallu allura illi kuna miktar promozzjoni tal-fuels fossili? Responde usted ahora y después responde el señor Helmer, por favor. Tista' twieġeb dil-ewwel mistoqsija? Iva stajt nġbiġiba mitnejn fl-imkien, iżda għandu ġib l-ewwel mistoqsija. Il-biofuels mhijiex mhumiex l-unika għal l-unika alternativa illi għanna, aħna irridu naraw illi naqsu l-użu tal-karbonju kemm jista' jkun iżda hemm bosta alternattivi Aħna, iżda li ngħid li għamna xi ħaġa stupida mill-perspettiva politika fukajna biss fuq il-lat ta' teknoloġija rrid naraw li jkollna biżżejjed alternattivi għad dispożizzjoni tagħna ħalli jkunu nistgħu nkunu iktar flessibbli. Aħna palissa nifukaw fuq teknoloġija waħda li mhijiex tajba u mhix qed wassal riżultati u xi ftit minn dawn l-alternattivi jistgħu jkunu iktar ta' dannu għall-klima mill daw il-karburanti fossili u jiena naħseb li maħniex qegħdin nagħmlu biżżejjed sabiex intejbu l-affarijiet f'dan il-kuntest. Is-sur Fjellner, jekk Grazzi ħafna. Inti qed li aħna tnifukaw fuq il-biofuels fl-Unjoni Ewropea Dina l-ura taħseb li t-tort tal-partit tal-ħodor u l-azzjoni li ħadu 10 snin ilu, qed ukoll illi il-biofuels agrikoli mhux qed waslu riżultati mixtieqa. Tafu illi għandna etanol li qed ikun prodott fl-Ewropa illi jista' jwassal għal tnaqqis ta' 2% fil-emissjonijiet u li dawn huma differenti mill-fuels tal ġenerazzjoni. U jekk il-Parlament jivvota kif għat vota inti l-lum, ġifiri jivvota kontra din leġizlazzjoni, li kieku kellek biljun euro ta' zarda t-investija fil-produzzjoni tal-biofuels avanzati ta' tini ġenerazzjoni li kieku l-Parlament jiddeċidi li jivvota kontra ir-regoli definizzjonijiet ta' kif għandha ssir produzzjoni ta' dawn il-fuels. L-ewwel net Sur Fjellner jiena ħan vota favur il-mandat tal-MV. Naf illi jinti kont kontra, naf li jinti maċtaqċ illi jinsemmu lajlo kinti affattu. U naf li jinti kont parti u kol mill-lobby agrikolu għazmin twil li kiku jinti xtaqt verament illi ikunem bidla kont tappoġġa il-mandat tal-MV. Issa inti għattamela ta' parsi li verament tixtieq l-affarijiet li jaqilbu għal pozittiv iżda naħseb li kieku xtaqtek, missa kien għatmana magħna qabel. Jekk tixtieq tagħmel distinzjoni bejn it-tajjeb u l-ħażin, jaqbillek tara illi il- lajlu kikun tan tankol. Maħabba li dan huwa l-punt ewlieni li għad fil-qofol ta' kollox, xek inti mhux ħadd inkludi daw il-kriterji tal-lajluk, ma tkunx taf xinu għal tajjeb u xinu għal l-ħażin. Inti laqas bisrit illi tinkludi dan il-kriterji, xtaqt biss li kunem target wieħed għan wieħed li jistumla lill-agrikoltura. U dwar il- biofuels tat-tien u tret ġenerazzjoni jien kiku ma investiġ. Il-mikrofonu tal-kellim jinqata mill-President. No conviertan ustedes los tiempos de 30 segundos in algo mar de un minuto. Jekk jġobkom 30 sekonda, iġobdu għomx għal iktar minn minuta, nkella jkolli naqtalkom il-mikrofonu. Is-Sur Pedicini. Grazzi ħafna Sur President, l għannet prositu grazzi l-Sur Tolvalds tar xol kollu illi għamel sissa. Iżda jkolli ngħid li dal-kompromess li l lilna ma joġobna xejn naħseb li huwa diffiċli illi nsejħulu kompromess minħabba illi din kienet xi ħaġa imposta mill-Kunsill li laqqas ma xtaqu jikkonsidraw il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew aħna ġlidna kemm stajna sabiex niddefendu lil dawk il-kumpaniji illi huma eżempju tajjeb ta' ekonomija ċirkolari. Iżda forsi l-ekonomija ċirkolari ma diex xi ħaġa li tinteressa lill-Unjoni Ewropea. Qed nitkellem pereżempju fuq dawk il-kumpaniji li jużaw l-iskart tal-injam sabiex jagħmlu l-amara jina naħseb illi daw il-kumpaniji huma interessati fil-produzzjoni tal- biofuels avanzati. Iżda ħajkonna problemi minħabba li daw il-kumpaniji ħajinsabu mingħajr il-materja prima u ħa mux ħajatu l-ispin tal-jem bżon għal din il-produzzjoni tal-biofuels avanzati Jett nitkellem fuq ħafna kumpaniji, ħafna kumpaniji li u jaħdmu iżda ħajkollhom jalqu. Taf kemm hemm kumpaniji li jtibatu minħabba nuqqas ta' materja prima, allura jiena nitlob il-Kommissjoni sabiex taħdem iva fuq l-użu inqas tal-karbonju fis-settur ta' trasport, iżda nixtieq li jkollna politika li hija verament politika favur l-ambjent u politika sostenibbli. Grazzi ħafna għandek mistoqsija tal-karta l blu minnaħa tas-Sinjura Grappini taċċetta. Jekk jogħġbok Sinjura Grappini. Eżis kollegi, inti Eh, tażis kollega wkoll illi meta aħna allura ħanivvotaw favur din il-leġislazzjoni, inti taħseb illi ħajkun hemm xi kumpaniji li ħajaqlu bħal dawk li semmejt inti, taħseb li allura ħajkun hemm inqas kompetizzjoni sur Iva għanna bżon ta' kompetizzjoni, zdaħna nix bżon kompetizzjoni li miex ġusta. Għedin nitkelmu fuq kumpaniji li għedin jużaw l-iskarza biex jiproduċu l-prodotti tagħhom. Daw huma kumpaniji li għati jipparteċipaw bissef l-ekonomija ċirkulari u jekk aħna ħanħon u lil daw il-kumpaniji minħabba li mandomx aċċess il-materja prima, dan ħaj kontribuċi b'mod negattiv għal kumpaniji li supposta din nipromovu. Grazzi. Is-Sur Eżis kollegi, naħseb li tkun xi ħaġa li ma tagħmilx sens jekk aħna nwarbu kompletament il-biofuels tal-ewwel ġenerazzjoni jekk inħarsu li r-rapport tal-Ecofisk naraw li l-metodoloġija tal-kalkolu li ntużat mill-Kummissjoni illi permezz tagħha mbagħad bidlu il-direttivi tas-sena 2008 u tas-sena 98 jekk huwa meħtieġ li aħna nkomplu bir-riċerka importanti li nużaw investimenti li diġà hemm. Qed nitkellem fuq il-bdiewa li qegħdin jużaw din it-teknoloġija sabiex joħorġu mill-kriżi jista' jkun li l-isforzi kollha jisfaw fix xej jekk il-biofuels tat-tieni ġenerazzjoni ma jkunux lesti li jintużaw issa li nieqfu nużaw dawk tal-ewwel ġenerazzjoni. Jiena naħseb ukoll li hemm ċertu pjanijiet li saru fuq perjodu it twal Mill-1993 pajjiżi Franza kellhom rwol importanti ħafna u naħseb l-industrijalisti verament jafu eżattament x'għandhom jagħmlu u aħna ma rridux intelfuhom billi naqlaw il-bażi li fuqhom ilhom jaħdmu għal ħafna snin. Sur Lize, grazzi ħafna Sur President, Aziz Kummissarju, Aziz kollegi, nixtieq nirringrazzja lil daw kollha illi ħadmu għal dan il-kompromess. Grazzi lis sur Torvalds, grazzi l-PPE, l-Sur Fjellner u kol. Naħseb li dan huwa kompromess tajjeb u l-partit tal-PPE ħajvota favur dan il-kompromess. Aħna irridu nkunu moderati fit-tmexxija tagħna, iżda ma nixtru ma nistgħux laqas mod tajjeb mal-ħażin. Irridu naraw ukoll nibqgħu nżommu f'moħħna l-investimenti li sar f'dawn l-aħħar ftit snin hemm ukoll il-ħarsin tal-fiduċja ta' kulħadd fil-politika tal-biofuels ma biex ma' dawk illi jgħidu li l-politika tal-biofuels Ewropea tista' tingħata t-tort tal-problemi kollha li għandna fid-dinja. Naħseb illi hija differenti mill-produzzjoni tradizzjonali tal-fuel tradizzjonali. Iżda Naħseb li dan huwa kompromiss tajjeb u nil-qalfat li aħna stabilixxejna għan ukoll għal fjuwis tat-tieni ġenerazzjoni u naħseb illi huwa importanti illi laqas ma ninvest ma niperkola u neddu dak kollu illi investejna sissa. Naħseb illi dak illi għandu xaqsam mal biofuels ta' tieni ġenerazzjoni u dawk avvanzati huma jista' jkun problematiċi iżda rridu nistennew illi jkollna proposta minħata l-Kommissjoni dwar dak li ħajġi wara s-sena 2020 Umbat taħna naturalment wara dak is-sena nkunu nistgħu nistabilixxu għanijiet iktar għoljien għal biofuels moderni li ħajkolna. Ma rridux ninsew ukoll illi il-biofuels jekkux tal-ewwel tieni jew tielet ġenerazzjoni aħna għanna bżonnom ħalli nkunu iktar independenti mill-użu tal-fjol tradizjonali. Naħseb li dwar dan għanna naqblu il-kol kemm aħna dan il-parlament. Is-sur koferati, kjoċbok. Grazzi ħafna, Sur President. Permezz ta' riforma ta' direttiva dwar kwalittiva tal-fuel, eh, mill-Unjoni Ewropea tieħu pass fid-direzzjoni it-tajba. Ġifiri illi noħol u ġejjini iktar sostenibli, ġejjini iktar favur l-ambjent. Aħna rajna illi għazilna u kol ċertu regoli innovativi għal kwalità tal-produzzjoni tal-fuels Dak li għandu xaqsam il-ġlida kontra l-bidla tal-klima u kol promozzjoni tal ekonomija li tirrispetta ktar l-ambjent. Naturalment, aħna għanna ċertu kriterji vera ambizjużi fil-ftejim tal-kunsil kienem u kol tnaqis ta' dawn l-standards, u għallura nirringrazzja ħafna l-Sur Torval tal motta kif meċċan negozjati u għal-rizultati li nixxilu jilħaq. Permess ta' dawn ir-regoli l-ġodda, aħna jekk niftakru verament dak illi sar aħna dejjem edna illi ma jistax ikun hemm din il-kompetizzjoni il-ħin kollu bejn il-tip ta' biofuels differenti u dak tradizzjonali. Inkella ħajkun hemm żieda iktar fil-prodotti tal-ikel fil-iktar pajjiżi foqra. Allura naħseb illi dan huwa sinjali li aħna mexin fid-direzzjoni tajba u dan jista' jistimula wkoll il-pajjiżi anke l-pajjiż tiegħi ħalli jinvestu ċertu riċerka ħalli verament nkunu nistgħu nagħmlu dak li sallum il-ġurnata marna xin nix namlu. Is-sur Tosinuski. Grazzi ħafna Sur President, Aziz Kommissarju, l-appoġġ tal-produzzjoni tal-biofuels klassiċi u l-10% kien żball. Dak seta jkollu impatt negattiv fuq is-settur agrikolu qed gost lil kummissjoni ndunat b'dan u issa nistgħu nirranġaw l-affarijiet naħseb li seba' fil-mija xorta waħda huwa perċentwal qoli wis u nibsa ħafna fuq l-impatt li ħajkun hemm fuq il-livell nazzjonali. Qed ngħid dan kollu mill-perspettiva ta' pajjiżi fejn il-biofuels saru intrapriża interessanti ħafna u kummerċ kbir aħna rridu naraw illi fil-fatt dawk illi huma qegħdin jiddeċidu fuq il-produzzjoni ta' dawn il-fuels qed ikunu wkoll fl-istess ħin membri tal-gvern li qed jieħdu deċiżjoni fuq is-sostenibilità. Ġifieri naħseb illi nappoġġa jiena din il-bidla fil-limitu. Grazzi ħafna. Is-sur ħatana. Grazzi ħafna, Sir President. Jiena jidir li il-kwestjoni tal-biofuels hija kwestjoni li taqla ħafna kontroversja. Kien hemm ħafna xkien li aħna kellna nelbu u nixtieq ningrazzja ħafna r-rapporter ta' dan. Naħseb li fuq perjodu twal ta' żmien rridu nużaw riżorsi b'mod iktar sostenibbli u l-fatt illi l-bdiewa għandhom rwol importanti f'dan kollu, ma rridux ninsew, qegħdin jipproduċu ħafna prodotti tal ikel da fil-sessin qegħdin ipoġġu pressjoni fuq l-ambjent ukoll. Il-biofuels huma opportunità għal bdiwa sabiex jużaw bl-aħjar mod ir-riżorsi naturali u jikkontribwixxu fl sessin għall-ekonomija. Għandna bżonn li jkollna l-anijiet l-iktar ġussi u fil sessin permettu li jkun hemm innovazzjoni u esperimentazzjoni. Aħna edin naraw illi għanna perspettiva ġdida li waslet għal performance ħafna ħjar. Ringrazzjakom. Grazzi ħafna, Signora Boylan. Grazzi ħafna, Sur President. Ir-reviżjoni ta' dawn il-żewġ direttivi waslu għal dan din il-votazzjoni u ntilfet il-pozizjoni għawija mnaħa tal-Parlament Ewropew. Naħseb li dan kompromess u ħafna iktar dajjef minn dak li xtaqna u aħna dizappuntati mill-attitudni tal-Konsil. Lajluk kellu ikun kriterju inkluż u mhux sempliċement xi ħaġa li hija msemmija, jiena xtaqt li jkun hemm ukoll limitu ħafna inqas fuq eh, il-biofuels tal-ewwel ġenerazzjoni. Naħseb illi din hija xi ħaġa illi tista' tkun tajba għal pajjiż li qed jiżviluppaw. Iżda wara ħames snin ta' negozjati diffiċli naħseb illi hemm ħafna illi jixtiequ jiraqdu kompletament din il-kwistjoni. Iżda jekk verament aħna nixtiequ li jkollna settur ta' trasport sostenibbli dan ix-xogħol jista' jirreprezenta biss il-bidu tal-ħidma tagħna. Grazzi. Grazzi naddu issa għall-Onorevoli Hausling. Eżis kollegi naħseb li aħna naqblu illi irridu imbidlu daqxejn il-politika tal-biofuels tagħna iżda dak li huwa deċiż illum żgur li mhuwiex biżejjed fil-fema tiegħi dak illi aħna konna qed niddiskutu għaxar snin ilu kien qed iwassal għal ħafna qanijiet iktar għoljien iżda dawn l-istennijiet kienu ddiżappuntati għal kulħadd ikolli ngħid Jiena naħseb li rridu narfu differenza tal-biofuels ma meta nqabluhom mal-fuels tradizzjonali u il-fatt li l-fatturi tal-ajluk mhumiex qed ikunu klużi bħala kriterji din naħseb li hija xi ħaġa ta' skandlu. Il-kriterji tal-ajluk mhumiex perfetti, iżda importanti li jkunu konsidrati mhijiex pożizzjoni tajba li nibdew biha li li dawn il-kriterji tal-ajluk laqas biss qed ikunu klużi bħala kriterji rridu naraw aħna li noqogħdu attenti meta niddiskutu jekk għandix naħuhom kompletament jew le. Naturalment rridu niproteġu l-investiment iżda ma rridux nintilfu fit-triq li bdejna nimxu fiha. Jiena naħseb li jekk nkun innest il fiw ta' tieni ġenerazzjoni rridu noqogħdu attenti wkoll dwarhom minħabba rridu naraw x'nistgħu nużaw U naħseb illi dawn jekk dawn il-fuels aħna ma jkonniex il-kwantitajiet illi naħsbu li ħajkonna, ħajkonna l-problemi. Fis-settur tat trasport irid ikonna kemm jista' jkun tfaddi fl-użu tal-enerġija u kunċetti oħrajn alternattivi. Din hija l alternativa reali. Grazzi. Mazzuronis? Grazzi, nandu issa onorevoli Mazzuronis. Li kolegos, paskatos perejti prie biodegalų gamybos būtinos jau šiandien Il-produzzjoni tal-biofuels innovattivi hija xi ħaġa illi hemm bżonn issa li nimxu eh, għalija minħabba illi l-użu tal-biofuels tkun irregolata fl-Unjoni Ewropea kollha kemm importanti li konna daw l-anijiet u limiti u rridu nikkonsidraw ukoll il-sitwazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Il-limiti massimi għandhom ikunu aċċettabbli fl-istati membru kollha. Il-marġinalità tal-protezzjoni tal-investiment għandha tkun garantita fl-istessin. It-tieni net, l-introduzzjoni tal- l-enerġija li tiġġedded hija importanti sabiex aħna niffaċilitaw il-proċess ta' produzzjoni u naqsu prezzijiet tal-biofuels. Iżda t teknoloġiji għadhom ma mhumiex żviluppati biżejjed għal raġuni hemm bżonn li jkun aktar riċerka u żvilupp teknoloġiku. Ek biss jista' u verament nil-qulanijiet tagħna, ringrazzjakom. Kien istimuna ħita sul, Għandek blue card. Mill-onorevli Tutrika, inti taċċetta? Jekk joġbok. Mela, s-sur mażolor nishtiq insaqsiħ dil-mistoqsija jien. X'taħseb il-Kummissjoni u l-Unjoni Ewropea in ġenerali x'għandhom jagħmlu dwar eh, il-promozzjoni tal-użu u l-produzzjoni tal-biofuels? Kif eh, għandhom jippromovu dan? Jiena tal-fema illi dan id-dokument illi qegħdin nifutaw dwaru hija tiwieġeb il-mistoqsija tiegħek. Minnaħa, minnaħa l-oħra naħseb li aħna rridu nħarsu kemm l-interessi ta' stati membri kif ukoll nikkonsidraw sitwazzjonijiet differenti illi għandhom il-pajjiżi fuq livell nazzjonali. F'dan is-settur aħna rridu naraw li konna kompromess aċċettabbli illi ikonna ċertu limiti massimi, iżda fl-istess ħin irrid ikollna ir-riżultati illi minkejja li jkollna dawn limiti massimi għolji, ma jkollniex riżultati baxxi xorta waħda. Grazzi l-Onorevoli Balzu, grazzi ta' sew tal il-mikrofonu, Sir President. Id-direttiva fuq il-biofuels ġiet indirizzata bil-proċedura leġislattiva ordinarja, jiġifieri li nnegozja għabbażi ta' kodeċiżjoni, però din hija biss sitwazzjoni teoretika għaliex hawnhekk l-emendi tal-Parlament mhux qed jiġu ikkonsidrati, mhux qed jisimgħuna. U infatti, jekk narawx għal ir-rapporter jekk qed nitkellmu dwar l-emendi li qegħdin jiġu ripetuti L-aktar ħaġa importanti hija li aħna jekk ħanħarsu lejn Bċuħta rabba tal-ikel u ħannaddu għal biokarburanti, mela rridu nagħmlu restrizzjonijiet ċari jekk naraw żied fil-prezzijiet tal-enerġija, nafu li dawn il-prezzijiet se jizdiedu, mela imbagħad irridu nħarsu lejn il-produzzjoni tal-pjanti għall-anijiet ta' biokarburanti. Dan jista' ikollu ċertu konsegwenzi kif diġa rajna minn kontinenti oħra. Grazzi l-Onorevoli Lavija. Grazzi, Sur President. Wara negozjati diffiċli il-ħakna ftejim fuq l-ajluk, maruf bħala il-bidliet indiretti fl-użu tal-art, blan illi namlu limiti għal gassiet effett serra li ħallu effett fuq l-art agrikola li jħolqu prodotti għall-anijiet tal-biofuels. Dan id-dossier aħna ridna li jkun hemm bidla għall-użu tal-biofuels biex innaqsu l-użu tal-fuels ta' gassi ta' effett serra anke minn kejja problemi bil-bidli tindra tifużu tal-art. Anke rigward l-investimenti attwali li dependew fuq il Bija korboranti għabbażi tal-leġislazzjoni Ewropea li diġaja fis-seħ. Nixtieq nirringrazzja lil onorevoli Torvalds għax-xogħol li sar fil-Parlament kif ukoll il-kollegi fil-gruppi politiċi li ħadmu flimkien fuq dan id-dossier. Iżda nixtieq nirringrazzja ukoll il-Presidenza tal-Latvja għaliex negozjajna flimkien u kollaborajna biex ilħaqna dan il ftejm fuq test komuni eh, b'appoġġ l kummissjoni Naħseb illi dan huwa l-uniku kompromess possibbli ma mhuwiex tajjeb għal kulħadd, mhuwiex satisfaċenti għal kulħadd, imma kien l-uniku kompromess possibbli bejn il-Kunsill u l-Parlament li ser nivvotaw fuq illum. Grazzi. Grazzi ngħaddu issa l-Onorevoli Lajnen. Grazzi ħafna Sur President. Id-dibattitu dwar ir-reviżjoni taż-żewġ direttivi u rew illi aħna fil-ġejjin irridu nkunu iktar b'saħħitna dwar l-orjentazzjoni illi ħajkonna fuq il-biofuels ta' tieni ġenerazzjoni. U uh, aħna qegħdin naraw li dan mhux qed japplika biss għas-settur agrikolu iżda setturi oħrajn aħna rridu naraw allura x'se nagħmlu, x'ridu nagħmlu sabiex nikonnekta riċerka u promozzjoni sabiex nintroduċu dawn il-biofuels fis-suq. Aħna ħajkonna bżonn ta' iktar biomassa għal l-użu tal-ajruplani, trakkijiet il-gbar, minħabba li mux ħajkonna iktar alternattivi. Issa dak li għandu x'jaqsam il- mobilta permezz tal-karozzi mhux ħajkonna il-bżonn ta' din il-ħaġa minħabba li għandna alternattivi u allura il-biofuels tal-reġenerazzjoni vera jistgħu jgħinuna. Aħna xtaqna li konna 5.5% staqa minn flok ħajkonna naċċettaw 7% dan ħaj ħajwassal għal ċertu affarijiet negattivi kolli ngħid li mhix xi ħaġa tajba li l-kriterji tal-ajlok mhumiex qed ikunu ikkonsidrati. Il-Parlament diġà fis-sena 2009 kien inkluda l-kriterji fid-direttiva tas-sena 2009 Iżda għawek qed naraw li qed infallu u l-politika tal-klima wkoll qiegħda tfalli minħabba illi ħajkun hemm ħafna emissjonijiet ta' gassijiet b'effet serra u mhux qed innaqsu l emissjoni permezz ta' dan il-pass li qed nieħdu. Grazie. Senjor Djakevic. Grazzi, ngħaddu isra onorevoli Djakevic. Kowanie procesu przestawiania się na taką politykę. Grazzi, tassew din hija direttiva li lan tagħha huwa illi tatina bidu ġdid għal politika fuq il-biokarburanti biex neliminaw emissjonijiet biex eventualment nelliminaw emissjonijiet ta' gassi ta' effett serra. Il-proposta oriġinali tal-Kommissjoni kienet li għandu jkun hemm tnaqqis tal-kontribuzzjoni tal li jagħtu il-biofuels għal gassi ta' effett serra. Fl-istadji fl-istadji tal-bidu kellna kalna ċertu diffikultajiet. Imma issa l-istati membri u l-industri talbu li tawna informazzjoni intalbet informazzjoni fuq il-livelli ta' gati teffezzar ma da' mux sodisfaċenti. Fil-Polonja pereżempju id-direttiva ser twassal għal telf fl-agrikoltura ma nafux se jkun il-miżuri li jittieħdu mill-kumpaniji u għalhekk għandna nżommu f'moħħna lil dawk li ser ribatu l-konsegwenzi ta' dan kollu. Id-delegazzjoni pola kemm mhux ser tkun qed tivvota favur. Grazzi l-Onorevoli Silkiotis. U importanti illi s-sorsi tal-enerġija il-ġodda ikunu inklużi U fil-bitla ta' direttiva li għedin niproponu l-lum, men bosta elementi importanti li jistaw jisaxħu l-enerġija li t-ġeddet. Aħna għanna bżon ta' politika u infrastruttura b'saħħithom ħafna għanna bżon u koll li konna kooperazzjoni iktar imsaħħa u iktar miżuri ħalli bekk aħna nkun nistgħu ninkludu s-sorsi ġodda ta' enerġija li jistgħu jkunu tajbin għall-użu tal-konsumaturi ma jkunu xogħlin wis il-proġetti l-ġodda u l-infrastrutturi illi besibhom jipproduċu jiżviluppaw l-Unjoni Ewropea hemm bżonn li konsidraw l-aspetti ambjentali. Irridu ninkludu bosta eh, kriterju u l-importanti li dejjem l-enerġija li tiġġodda kif ukoll l-effiċenza fl-użu tal-enerġija. Grazzi. Grazzi tassew. L-Onorevoli Helmer. Mr. President, we in... Sir President, aħna fil-partit tagħna maħnix maħnix pozizjoni ġara fuq il-biofuels imma aħna imħazbin fuq il-ħsara li qed issir minna ħata dan il-Parlament L-ewwel tajna mandat għal 10% tal-biokarburanti, permettejna li l-kumpanija għamlu ħafna investimenti għabbażi ta' dan. Kien hemm kumpanija li investit 9 biljun euro fil- Zejt ta' siġġa tal-palm. Qed nagħmlu ħafna ħsara lill-investituri dan mhuwiex mod kif wieħed imexxi ekonomija għadin naraw dinja sħiħa li qed timxi bil-karburanti li huma irħas ħafna u dan se jkompli jseħ l-emissjoni ta' diossidu tal-karbonju se jkomplu jseħħu fil-20 ta' snin li ġejjin minkejja dak li nagħmlu hawnhekk f'din l-ewla għandi twissija x'nagħtikom naħseb aħjar tibdew tidraw. Grazzi tassew. Nadu issa skużani, Sur Rope, bistek bizbal, natik il-mikrofonu għal minuta. Grazzi, jina naħseb illi nemne kiva dak li li l-inti mux apposta bisni, ma insomma. Naħseb illi l-biofuels deru illi kienu ħajkunu soluzzjoni ideali tal-problemi kollha tagħna il ftajim bejn il-Kommissjoni, il-Konsil u l-Parlament dwar dawn il-perċentwal tal-limiti massimi kien eh, diffiċli tal-fatt li aħna naqqasna dawn il-limiti u kol dan juri illi id-deċizjonijiet tagħna għandna nikkonsidrawhom il birreqqa. Mħabba li verament huma importanti għal u jirregolaw u jaffetwaw l-produzzjoni tal-biofuels. U dwar is-sena 2020 dak li ħajġu wara, aħna rridu nikkonsidraw ukoll l-effett li dan kollu ħaj joħloq fuq is-settur agrikolu rridu noħolqu l-kondizzjoni tal-ikun hemm iktar investiment. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Grastet. Grazzi, Sur President. Grazzi tassew. U għacħar li dinja kwistjoni kontroversjali ħafna. L-Unjoni Ewropea għal snin twal ħadmet iżda xorta riżultati kienu dizappuntanti u sta kollox qed impoġġu dubju fuqu. Hemm min qed jgħid li dan mhux ambizzjuż biżejjed, jiena naħseb li dan huwa kompromess bilanċett li ser jissalvagwardja l-investimenti li diġà saru fil biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni fl-istess ħin ser niskuraw illi dawn il-biokarburanti ma jkunux qegħdin jikkompetu ma' prodotti għal likel. U anke meta nqablu l-livelli ta' diossidu tal-karbonju fl-użu tal-art, ma rridux li nkunu vitmi ta' bidla radikali fil-politika, inti tiddejjem tħares lejn il-futuri kollok approċ fuq termina ta' żmien twil. Mhux tajjeb illi huma ser ikollhom ibatu minn dan il-metodu ta' kalkolu li ipoġġi ċertu pressjoni u dubji fuq l-użu tal-art Dan il-ftejm u bbażat fuq rapport li għandna bħalissa qabel ma jkollna kalkoli aħjar. Il-mira ta' 0.5% naħseb li hija huwa approċ pragmatiku imma hija ħasra li dawn mhumiex affarijiet obbligatorji. Irridu niżguraw li l-Unjoni Ewropea ma taqax lura F'dak għandna għandu ċaqsam ma' teknoloġija, irridu nappoġaw u koll il riċerka u l izvilup f'dan il-qasam. Grazzi ta' sew, naddi u sal-onorevoli parnju. Grazzi, Sur President, Kommissjoni. Mela, din l-idea li jirbija u karburanti tal-ewwel ġenerazzjoni. Kol pourtant, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'était une aberration et nous devons être. Le problème, il-problema illi il-biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni ser ikun rimedju għal kollox hija hija idea li kellna fil-passat ma li mhux neċessarjament ħadmet. Eh, fil-COP 21 u l-konferenza ta' Pariġi kellna dawn id-diskussjonijiet imissa qegħdin naraw l-Unjoni Ewropea trid illi ikollha soluzzjoni b'livell ta' karbonju baxx. Nixtaw ukoll ninkludu l-fatturi tal-ajluk anke f'dan nikkonsidraw dan l-elementi hawnhekk ukoll. Iżda xorta nexxuna noħol kompromess. il-futur huwa il-biokarburanti u l-passat huwa dawk tal-ewwel ġenerazzjoni. L-Ewropa issa qed tara fil-biokarburanti mhumiex it-tweġiba u rimedju għal tibdil klimatiku. U nappella wkoll li stati membri Franza per eżempju li noħol u 150 elf xogħol sal-2020 fil-settur tal-biokarburanti. Għalhekk din hija sfida kbira li għanna qoddimna, din l-sfida li għanna qoddimna se niddiskutuha wkoll fil-Kop ta' Parigi u nittamma deċiżjoni tal-lum miexa federazzjoni tajba. Grazzi l-Onorevoli Gerling, grazzi Sur President, grazzi u koll il-rapporter ta' xoll ibestijaw fuq dan il-fajl dawk li segwew fil-leġislatura preċedenti u din ta' bħalissa rajtu li kienet biċċa xogħol diffiċli u issa wasalna fit tmima ma jidirx li għam xi ħadd li jirrit jerfa' responsabilta għal ftejn tal-2008 tal-limiti massimi ta' 10% issa jista' idejja ħażina ħafna. Jiena kontenta li qbilna fuq 7% għaliex aħna ħloqna ħafna inċertezza lejn l-investituri għanna nżommu f'moħna f'dan il-parlament li meta nkunu għed namlu affarijiet fuq terminu twil ta' żmien irridu namlu l-affarijiet sewa mhux tajjeb illi imbagħad eh, inħassru kollox ftit qabel ikunu ħajġu konklużi l-affarijiet. Dalodu smajna wkoll illi mhux ser ikun hemm eh, rapportar il-fatturi xjentifiċi fuq lajluk mumiex mumiex eżatti. Jiena rrit li kollna l-accounting meta kollna l-affarijiet kif suppost, imma mhux kif qegħdin bħalissa xtaq nsemmu wkoll punt dwar in-negozjati tal-Parlament. Jiena nirringrazzja ħafna lis-sur Torvalds. Iżda aħna rridu noħorġu b'miri obbligatorji għal dawn il bija kabranti avventati dan malħaqniex. Din kienet xi ħaġa li konna li ħafna nies kienu jaqblu fuqha imma malħaqniex u dawk kollha li kienu involuti fin-negozjati imistom jistħu li dan ma ntlaħaqx. Grazzi l-Onorevoli Mach. Grazzi tassew, Sor President, kollegi jiena prezentajt emenda biex innaqsu il- innaqsu l-użu tal-biokarburanti tradizjonali sa' 6%. Jekk ikun possibbli jiena nixtieq illi innaħħu din id-direttiva kompletament għaliex din hija sistema li ma taħdim tajjeb xejn waslet għal zita fil-prezzijiet u se twassal ukoll għal ħafna ġuħ f'pajjiżi differenti fid-dinja dawk li huma sinjuri diġà qed ikomplu jsiru sinjuri bħal per eżempju s-sur babiex illi ippermetta illi ikunem bejħ tal zejt tal-kolza u fil-fuq il-televizjoni u xtara din l-akbar media għandu ħafna influenza fil-medja u anke laħa deputat prim ministru li huwa favur il-biokarburanti aħna tal-inqas in jidru li jkunem hemm tnaqs tal-użu tradizjonali, tal-użu tal-biokarburanti tradizzjonali sa' 6%. Grazzi l-Onorevoli Langen. Und ich war Sprecher äh, meiner Fraktion. Grazzi ħafna jiena kont qed nitkellem fisem il-partit tiegħi fis-sena 2008. U issa qed naraw illi rridu nibdlu l-affarijiet kompletament. Il-mikrofon qed jintefa' tal-kelm. I need to start Ah, okay. Good. Good is better. So. Ah ja. Äh, Herr Präsident, ich möchte dem Kollegen Tor Sur President, jina nishtin ingrazzi ħafna l-Sur Torvald, nasab il-rizultat illi intlaħa u aħjar mill-li għat jimmaġinaw u mill-li għat jiprezentaħu. Nasab illi dan ħaj proteġi l-investimenti u fil-fat nasab illi dak illi għamel il-Sur Thomas fil sena 2000 u tminja kien proċett jiena naħseb illi il-limitu massimu ma setax ikun li biżżejjed anke dakinhar aħna konna nafu x'inhuma ċifri għandhom x'jaqsmu mal-emissjonijiet tal-gassijiet beffet serra, jena jgħidu l-affarijiet kif numa naħseb illi il-rizultat huwa tajjeb dak illi aħna irnexxina nħu fl-ewwel qari kien ma kienx taqsek ħażin ukoll u naħseb illi il-biofuels u l-użu tagħhom issa u wkoll ċerta affarijiet li huma negattivi rnexxinna li konna evalwazzjoni għal ġejjieni il-limitu massimu ta' 7% hija tajba wkoll minkejja li din iktar olja minn dak li xtaq il-Parlament Ewropew bekk il-biofuels issa għandhom ċertu garanziji ta' investiment il fat li ħajkonna 0.5% għal biofuels avvanzati hija xi ħaġa tajba wkoll iżda naħseb li jiddispjaċini li m'hemmx eh, sottokategorija għal bioetanol. U il-kompromess ħajservina s sena 2020, zadawa kompromess tajjeb għal stabilizzazzjoni ta' suq għal tnaqis tal-emissjoni ta' gassijiet b'effett serra u s l-Kommissjoni naħseb illi konvinċit ruħa li aħna nixtiequ li jkollna l-leġislazzjoni li toħodna lil mis-sena 2020 ħalli nkunu nafu x'ħanamlu wara dik is-sena grazzi. Senjor Kadenbach. L-Onorevoli Kadenbach. Sur President, Sur Kommissarju, kompromess jista ikun jew aċċettat bissi jew nkella ikun aċċettat minħabba li ma jkunx hemm alternattiva oħra. Jiena iktar tattini pożizzjoni forsi min jgħid li għalfejn inti daqsek kontra l-biofuels, minħabba li jinstmaw daqsek tajbin bħala alternattiva, iżda fil-verità aħna rajna illi kienem ħazna ta' produzzjoni illi kienet edha e, taffetwa u koll l-alf ta' l-animali u anka il-settur agrikolu aħna edin naraw illi dan li kelċintuża u koll anka bħala pesticidi dan wassal għal bidla tal-użu tal-art mhux biss fl-Ewropa, iżda fil-pajjiżi terzi. U aħna rajna illi dak li deċidejna b'intenzjonijiet tajbina xar snin ilu waslu riżultati opposti. Naseb iżda illi dan huwa kompromess illi nistgħu naċċettaw minħabba rridu noffru ċertu ċertezza għall-investiment u għall-pjanar. Naħseb iżda illi fil-mija u huwa diġà li ħafna u s fil-mija għalija kien kompromess. Rridu nfakru wkoll illi hekk kif intqal ħafna drabi llum, rridu nkomplu navvanzaw. Importanti li konna produzzjoni li tkompli tiżviluppa u investu f'ċertu teknoloġija tista' tiggarantixxi mobilta bl-inqas effett fuq l-ambjent possibbli dakwa li għandu dakwa propju dak li l-Ewropa għandha bżonn għal ġejjini. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Ayusho. Grazzi tassew, Sur President, Kommissarju, kollegi. Jena nishtiq nibda billi nifraħ li rapporter l-Presidenza Latvjana u l-Kommissjoni. Ta' dan il-riżultat, ta' dan il ftajim li ma kienx wieħed faċli li nipromovu il-biokarburanti avvanzati u li nillimitaw il-biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni. Però li iżommu f'moħħna l-investimenti li diġà sar din mhijiex biċċa xogħol faċli. Il-partit tal-ħodor kienu qegħdin jenfasizzaw fuq miri aktar vinkolanti. Imma aħna l kola għandna id-dritt li nibdlu femtna irridu miri ċari għal dawn l-emissjonijiet u niżguraw li jkun hemm protezzjoni adegwata għal dan is-settur. Is-settur tal-biokarburanti fisser investiment ta' kwalità għolja li irnexxilna permezz tiegħu nieħdu nibdlu l-użu tal-karburanti fossili hemm bżonn ta' aktar evalwazzjoni tal-ajluk, diġà rajna eżempji ħżiena ta' eżempji ċari ta' falliment meta ġejna biex naddu mit teorija għal prattika. Nittama illi l-istati membri jihdu l-passi neċessarji biex jizguraw illi il-bija karburanti avvanzati jkunu aktar involuti anke fis settur tat trasport. Grazzi l-onorevoli Pok. Grazzi, Sur President, Kommissarju, l-lum edin nivvotaw fuq proposta illi ma mhux qed tilħaq l-aspettattivi tal-Parlament fuq il-politika tal-karbranti tagħna u anke l-proposta reġinali tal-Kommissjoni tilħaq biss l-aspettattivi ta' ċertu stati membri u anke industrija partikolari f'dawn l-stati membri jiena minix sorpris illi il-Konsil laqqas biss u rappreżentat illum għax ikollhom jammettu illi l-Kunsill eh, hawnhekk għandu ċertu eh, mhux qed jirrispetta daqshekk id-demokrazija. Għandna l-aspettattivi ta' dawk li għamlu investiment fuq biokarburanti id-disappuntajnjom stajna neksbu iktar anke f'dan is-settur ta' enerġija innovattiva, anke fiż-żieda tal-karburanti tal-ewwel ġenerazzjoni, nammettu l-effetti li dan itaħalli minn flok ma napprovaw u nappoġġaw l-użu tan innovazzjoni għandna biss ħafna miri. Però dan ir-riżultat huwa aħjar mill-status quo u jekk jekk tal-inqas issa għandna livelli ta' livelli stabiliti fuq il-biokarburanti fuq l-art agrikola imma l-Konsil u l-Istati membri qegħdin nibatulhom messaġġ negattiv jekk jirna xilna naċċettaw dan il-kompromess li mhuwiex daqstan tajjeb. Grazzi l-Onorevoli Grisp. Grazzi tassew, Sur President. Din is-soluzzjoni li adottajna fl-2008 turi kif il-leġislazzjoni Ewropea jista' ikollha konsegwenzi fuq l-ekonomija. Edin issa nabbandunaw din dan lan li konna stabilixxejna, ħsibna li dan se jkun pjan fuq terminu twil ta' żmien. Kien però kien hemm min ħasel biex investi f'dan qed nitkellem fuq pajjiżi li tassew investew fil-biokarburanti. Hawnhekk fl-Ewropa mhux qed nitkellem fuq iż-żejt tal-palma pereżempju. Qed nitkellem hawnhekk fuq il- Zewċ miljun tonnellata ta' karburanti li ġew prodotti hawnhekk fl-Ewropa u mhux iż-żejt tal-palma importanti ħafna li jkollna approċċ ibbażat fuq is-sens komun meta niġu biex niddeċidu fuq kwistjonijiet tal-enerġija. Hawnhekk dak li qed nagħmlu huwa illi qed narmu qed narmu ikel li jkun diġaġi ġi prodott. Għandna ħafna ikel li qed jiġi moħli. mux biss, nistawx biss inwaħlu fil-biokarburanti li qed naħlu l-ikel, diġa qed jinħela l-ikel għandu jkollna politika li tfisser li nistaw nifrankaw l-enerġija Imma memx għalfejn namlu rivoluzzjoni għal ġdiġa sar ħafna investiment grazzi issa l-onorevoli Zorrinjo. Grazzi, Sur President, Kommissarju, minkejja l-fat li din id-direttiva tmur lura għal qabel il-komunikazzjoni dwar l-Unjoni Enerġetika naħseb li nistgħu nerġgħu nevalwawha fil-kuntest ta' perspettiva ġdida Ewropea li tagħti priorità l-enerġija li tiġġedded s-sigurta tal-provvista u li nkunu fuq f-innovazzjoni u riċerka. Ir-rapport huwa wieħed bilanċjat din nappellaw lill-Kummissjoni biex joħorġu proposti ambizzjużi għal promozzjoni wkoll tal-użu ta' enerġija li tiġġedet u trasport għal perjodu tal-2020 hawnhekk qed immorru lil mill-inċentiv li nużaw karburanti aktar avvanzati u li naqsu l-kompetizzjoni bejn ma setturi oħra bħal per eżempju is-settur agrikolu u l-emissjonijiet ta' gassijiet effett serra tajjeb li kolna għan ambizzjuż biex niżviluppaw mobilta mobilta elettrika biex naħdmu anke fuq il-biokarburanti biex jkollna livell oli anke ta' produzzjoni, anke fis-settur tat trasport ikollna niddependu inqas fuq ħaddieħor u li jkollna era ġdida fis-settur tat trasport. Dak li nagħmlu tas-sena 2020 ser iħalli impatt fuq il-kapaċità tagħna li fil-futur namlu tibdili anke fis settur ta' trasport l-Ewropa għadha tkun ambizzjuża. Id-dokument li għandna qoddimna illum jitlob li l-Parlament jagħmel kontribuzzjoni pożittiva f'dan ir-rigward. Grazzi l-Onorevoli Bellet. Grazzi tassew, Sir President Odwa Tajba, Kommissarju, eżis kollegi, nistgħu naraw hawnhekk li aħna Kontenti li wara ħafna snin ta' negozjati għanna ftejm fuq dawn il-biokarburanti nafu li mhuwiex perfetti ma saru tibdiliet neċessari. Konsidrajna il-biokarburanti avvanzati u dan huma xi ħaġa li ma jpoġġux pis fuq is-settur agrikolu dan, dan hija soluzzjoni li tħalli effett pożittiv fuq is-swieq Dawn iż-żewġ tipi ta' karburanti se, jkunu qegħdin jiġu użati, rridu ngħaddu biex ikollna produzzjoni aktar avvanzata fl-aħħar eżis kollegi jiena xtaqt ngħid li aħna sodisfatti li permezz ta' dawn it-tibdiliet li qed nagħmlu issa qegħdin nagħmlu l-ewwel passi lejn aktar mobilta elettrika permezz ta' sorsi li jġeddu. Jekk nħu dan il-ftejm nkunu għamilna l-ewwel pass l direzzjoni tajba u jkun wieħed mill-pilastri fil-politika enerġetika fl-Unjoni li dan irid jiġi milħuq mill-Kummissjoni fis-snin li ġejjin. Grazzi. Grazzi tassew, issa l-Onorevoli Zoffoli. Grazzi, Sor President, wara snin ta' diskussjonijiet u negozjati fuq il-futur tal-bija u karburanti fl-Ewropa, il-Parlament Ewropew fl-aħħar ser jivvota fuq dossier fuq fajl illi jirrappreżenta punti importanti ħafna fis-suġġett ta' tibdil klimatiku fil-mixja lejn l-ekonomija green, l-ekonomija ħadradra. Iżda, ma nistawx naddu mill-produzzjoni tal-biokarburanti tradizjonali li jkunu ġejjin li jużaw art li tista' tiġi użata minn flok biex tipproduċi l-ikel, mentri art ġdida eh, tista' tiġi użata u qed iżdiet l-ammont ta' dixtru tal-karbonju, il-rezistenza minnaħħa, minn kejja rezistenza minnaħħa tal-Konsil, ħakna l-aħjar ftejn u laqanna għanijiet li fil-futur għandhom ikunu aktar ambizjużi. L-Unjoni Ewropea anke fil-Kop ta' Pariġi għandha s-saħħaħ il-pożizzjoni tagħha fil-ġlida kontra t tibdil klimatiku tippromovi l-green economy permezz ta' politika sostenibli u adegwata Minajr sostenibilità ambientali ma nistawx noħorġu mill-kriżi u mhux ser ukollna livelli tajbin ta' xogħol ta' impjieg. Grazzi l-Onorevoli Linz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen Sur President, eżis kollegi, nishti illi l-ewel net nirringrazzja ħafna lil kollegi illi ħadoħsib dan Is-suġġett għara ħafna diskussjonijiet twal mimlijin kontroversi rnexxina nikkonkludu jiena ninsab kontent irnexxina nilħu kompromess mal-Kunsill u naħseb li dan huwa riżultat sodisfaċenti. Il-biofuels jedin jagħtu kontribuzzjoni importanti ħafna għal bidu bil-ħidma permezz tal-enerġiji li tiġġedded u anka qegħdin jagħtu kontribuzzjoni għal tnaqqis tal-emissjonijiet. Importanti li aħna nkunu iktar indipendenti bis-sorsi tal-enerġija fl-Ewropa u permezz tal-bio Eh, fuels aħna qegħdin milħu dawn il lan Aparti minn hekk aħna naħsbu li d-deċiżjonijiet politiċi tagħna għandhom ikunu kredibbli fl istessin sostenibli. sostenibbli. Irridu niggarantixxu li jkun hemm il-possibilità li wieħed jippjana li jkun hemm iktar investiment. Il-fatt li l-kriterji tal-ajlok issemmew biss fir-rapport naħseb illi kienet għażla tajba iktar ma jkollna ħin sabiex aħna nanalizzaw studji xjentifiċi mbagħad il qudiem ikun nistgħu nikkonsidraw il-kriterji tal-ajlu kaħjar. Il-biofuels huma importanti ħafna iżda aħna ma nistgħux naraw illi dan ikun il-produzzjoni tagħhom ikun ta' dannu għall-ambjent. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Kumpula Natri. Grazzi tassew, Sur President. Jiena il-president tal-grupp dwar il-bioeconomy u għed Nħu gost li nesċilna nħu kompromess u sa' nivvotaw, lan għandu jkun illi nimmiraw lejn is-sena 2020 u l-lin minn din is-sena, għaliex din is-sena dal-waqt tasal għalek sa dakinar għanna nkunu kapaċi li naqsu l-emissjonijiet ta' dioxidu tal-karbonju fis-settur ta' trasport mingħajr ma nkunu qegħdin nikkompetu ma' settur agrikolu. Per eżempju, il-foresti fil-tramuntana tal-Ewropa jistgħu jiġu użati u l skart ta' l-ikel u l-iskart ta' l-injam jistgħu jiġi użati wkoll Dan jista' jgħin biex innaqsu l-emissjonijiet. fortunatament il-proposta attwali mhux qed tagħti daqshekk ċertezza lill-industrija rigward x'se jiġri fil-futur, għalhekk jiena jiddispjaċini illi m'għandniex miri obbligatorji. Hemm ħafna flessibilità l-Istati Membri fil-Finlandja fil-Finlandja 10 fil-mija Diġa tlħaqna it-naqis ta' 10%. Il-Kommissjoni se tiżgura li kolna suq intern għal biokarburanti jew le. Signora Kestinger. Grazzi l-Onorevoli Kestinger. Grazzi, tassew. diese Einigung äh, begrüßt haben und äh, das Zustandekommen. Grazzi ħafna. Jena naħseb illi il kompromess li aħna stabilixxejna mhuwiex wieħed li huwa daqshekk negattiv importanti li nipproteġu l-produċenti fl-Ewropa. Aħna rridu naraw li huma jkollhom biżejjed infrastruttura għafassa biex ikunu jistaw jippjanaw u ċertu garanziji iżda aħna nasbu li dawn huma l-ewwel passi li qegħdin nieħdu, l-ewwel passi iżda fid-direzzjoni tajba. Naħseb illi il-biofuels u l-bioetanol hemm bżonn nippromovhom u fl-Awstrija jiena eh, kont xej sorpriża minħabba li il-produzzjoni tal-bioetanol hija produzzjoni importanti ħafna u aħna edin naraw illi fil-fat hemm ċertu fatturi ta' lajluk illi ma kienux ikkonsidrati iżda dawn mhumiex bbażati fuq bażi xjentifika soda, nistgħu diskutuhom il qudiem meta ikun iktar provi xjentifiċi f'idejna, iżda għalissa le naqbel ma dawk il-kollegi li rridu nikkonvinċu l-Kummissjoni li għandna bżonn ta' miżuri konkreti wara s-sena 2020 ħalli bekk il-produzzjoni tal-enerġija tista' tkun Eh, twassalna l-pożizzjoni iktar indipendenti fl-istessin waslu għal tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet beffet serra, Jena naħseb li rridu nħarsu li l-ġejjini tal-biofuels, ħalli bekk eh, rridu nħolqu l-kriterji, jissa ħalli nippermettu li verament ikun hemm ġejjini sostenibli, grazzi. Fissur sur Kalissa. Grazzi ħafna. Jena tassew kontent najt kemtejn dwar dan is-suġġett għastant importanti. U pjaċir li għaw issa surkanjeta l-lex u eh, ħada għatta bl li ħloq unjoni enerġetika jitnaqis l-għonet jitnaqis tal dipendenza fuq il-sorsi importati u zida fis-sorsi autonomi fostom il-biokarburanti fi trasport il-dunajdu il-tnaqis tal-emissjonijiet ma kienux tajbin bizzejt u għalja bizzejt fit-kabbir ekonomiku naraw iżjed anki issa żieda fit-trasport, trakkijiet, eċċetera, dan huwa kompromess tajjeb il Mhux mussa niddiskriminaw kontra l-ewwel ġenerazzjoni ta' biokarburanti. Iżda nammettu illi nistaw nikkonsidraw dawk avanzati bħala l aħjar soluzzjoni u hekk konna biżżejjed ċertezza legali li dan huwa dak li għandhom jagħmlu l-investituri jekk irridu jirbħu t-telliqa fil-snin li ġejjin. Tkellimt ma' bosta investituri, eccetera, illi qalu illi tlifna opportunità meta mużajniex l-iskart fl-moddi. Nasab issa dan sejri naraw bidla fiħal l għall-Unjoni Enerġetika. Grazie. Muċa grazie. Grazzi ħafna, Sur Kelly. Naddu issa għal k tmiem il-lista tal-kellima u minnu fih naddu għal-proċedura catch the eye minuta l-kull kellim. Sur Bolvitz. Signor Bolovic? Sur Bolovic? Hvala za besedo. Eh, Grazie ħafna, President. Jina nappoġġa dan il-test ta' kompromess din hija għal problema illi ħloqna b'miri ambizzjużi wisq eh, kien hemm konsegwenzi negattivi minħabba lajlak. Li kell baqajola fil-prezz irridu nħidu pass lura meta nasbu dwar l-Unjoni Enerġetika u l-kunċett tal-enerġija Irridu nifaċilitaw il-mira illi fis-sajna rridu nifrankaw l-enerġija dik hija l-mira primarja tagħna u fis-settur ta' trasport dan għandu l-ogħla potenzjal. Hemm anke problemi fil-miri li fissajna sajna fosthom mill-lat ta' teknoloġija. Din il-proposta sejra twassal għal titjib fl-iżviluppi teknoloġiċi Irridu naħsbu eżempju fil-karozzi elettriċi jiena ċert illi jekk nagħmlu pass il qudiem minn dak il-lat. Ħanamlu anke frankar ulterjuri għal stanta. Irridu naħsbu minn dan il-lat. Grazzi l onorabli Grabini. Grazzi, Sur President. Am simțit uh, că nu este pe deplin Grazzi ħafna Iva, anka jekk jiena fil-fatt nista' ngħid li m'iniex daqshekk konvinta bil-kompromess naħseb meta naslu għal votazzjoni rridu nirriflettu fuq x'jista' jiġri jekk aħna nivvutaw kontra. Din tista' tkun problema komplikata ħafna li qed niddiskutu llum u aħna ma nistgħux insibu kompromess li jissodisfa jikkuntenta lil kulħadd, iżda jiena konvinta illi rridu nkunu inqas iffissati fuq raġunament politiku rridu niddeċidu skont l-interessi ta' ċittadini tagħna. Naħseb li rridu nikkonsidraw ukoll il-bżonn tal-innovazzjoni, investiment u ħarsien għall-investiment ġifieri inti sur kummissarju trid tikkonvinċi lil kummissjoni ta' Juncker illi hemm bżonn li jkollna iktar riċerka mingħajr riċerka żgur li ma nistgħux nilħu riżultati iktar konkreti. Rridu naraw ukoll illi Fil-fatt din il-produzzjoni tal-biofuels ta' tini u tre ġenerazzjoni benefiċċju ċittadini tagħna dan huwa pass fid-direzzjoni tajba fil-fema tiegħi ma nistax ngħid li din ħassolvi problemi kollha li għandna, iżda żgur illi irnexxielna nilħu xi tip ta' progress allura jiena nħeġġeġ li kulħadd sabiex jivvota favur, jiena nivvota favur. Il-kellem li messi fatt mux prezent, jgħal stand, għandu għal Honorable Jakovic. Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedavajući. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel nett biex nibda nixtieq ngħid li jiena dan ir-rapport napoġġah bisħi. napoġġaħ l-iktar minħabba illi naf illi s-sur Torvalds il-rapporter għamel minn kollox sabiex wasal għal dan il-kompromess. U id-dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew edha mek sabiex issaħħaħ dan is-settur. is settur u tnaqqas l-emissjonijiet. Jiena nixtieq ngħid illi dan kien rapport importanti ħafna u jiena kont ukoll dari naħdem fil- um, Bord eżekuttiv li hu deċiżjonijiet bħal dan, allura dan huwa suġġett vera importanti li qed niddiskutu id-diskussjonijiet fuq il-biofuels hija xi ħaġa illi jrid ikun orjentazzjoni realistika dwaru. Nħeġġeġ li jkun hemm iktar investiment ħalli l-iskart ikun jista' jintuża għal produzzjoni tal-biofuels. Aħna f'din id-direzzjoni rridu nibqgħu mixin, grazzi. Mr. Glasos. Eh, Prodre, nadelfi, ta' Sur President, eżis kollegi, il-biofuels huma importanti ħafna l-ħarsien tal-ambjent. Dawn jistgħu iwaslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2 u jistaw jignuna nġirdu kontra il-problema li nistgħu naffeċċew ġifieri t sħin tal-pjaneta u żieta b'żewġ gradi Celsius aħna rajna wkoll it-terremot li ġara fil-Himalajas li jista' ikun effett. U fil-fatt aħna qegħdin naraw illi minħabba żieda fl-emissjonijiet kien hemm iktar problemi, jista' jkun hemm iktar maltempati u iktar arar. Dan huwa tapis fuq kull settur u fuq iċ-ċittadini tagħna. U l-konsegwenzi mhux dejjem nistgħu nbassrhom minn qabel dan huwa sinjal ta' twissija rridu nieħdu l-miżuri li hemm bżonn nieħdu issa mhux iktar tard. Vielen Dank. Äh, Grazzi ħafna. Bħala ex-rapporter jiena interessat ħafna fuq ir-riżultati ta' dan il-xogħol u l-kompromess. Naf illi dan mhux kompromess b'saħħtu ħafna, dan kompromess pjuttost dajjef mhux minħabba x-xogħol tagħna, l-pożizzjoni tagħna, iżda minħabba l-pożizzjoni tal-Kunsill. Il-ewwel ġenerazzjoni tal-biofuels iridu nillimitaw l-użu tagħhom. Aħna kellna ħafna kompetizzjoni fl-użu, naħseb li 7% huwa perċentwal eh, oli wis. Iżda fl-istess ħin aħna għandna bżonn ta' metodu ħalli naraw kif nistgħu nikkalkulaw l-emissjoni ta' CO2 mill-biofuels. Inkella żgur li aħna ma nistgħu qatt diskutu dan is-suġġett mill-perspettiva xjentifika u nixtieq ngħid li l u lilek ukoll sur kanjeta li għandna bżonn li hemm ċertu garanziji u affas għall-investiment. U u għall-pjanar, ġifiri dan 0.5% għal dawk il-biofuels illi mhuwiex um, mhuwiex vinkolanti, irridu naraw eżattament illi jekk huwiex l-iktar perċentwal xira, irridu naraw x'fondi aħna għandna dispożizzjoni tagħna ħalli nakkumpanjaw il-pjanijiet tal-investiment, għandna bżonn ta' investiment fil-Rumanija, Bulgarija u forsi anka fl ukrajina fil-produzzjoni ta' dawn il-biofuels għattilet tielet ġenerazzjoni. Grazie. Allora. Naddu sta' mikrofonu l-Kommissarju. Issu kanjeta. Grazzi, President. Nixġeni ringrazzja l-membri kollha tal-kontributi tagħhom illi taw tul diskussjoni Smajna bosta kommenti differenti li latu punti waqsma diversi ferm biex nifmu eżattament kemm kien diffiċli il-kompromess li ntlaħaq ħatmu kontent 100% iżda il riżultat sejr wassal għal mitigazzjoni tal-impatt ambientali u sejr jgħina fit tranzizzjoni għal biokarburanti avanzati. Naħseb irridu dejjem iżommu u l-istampa wiesa din hija parti anke mill vizjoni tal-President Juncker li rridu nkunu minn ta' qudiem f'dak li huma enerġija rinnovabbli rridu sistema illi tinsa dawk il-modelli obsoleti użati fl-impriża proċess immexxi mill-fornitura għanna bżon ta' roadmap għall-użu enerġetiku, għanna bżon ekonomija b'karburanti zjed bax, għanna bżon anke impatt tinqas minnaħa ta' għajlak. Dan huma kollha meħtieġa biex ikonna pjan aħjar għal wara l-2020. L-approċċ integrali jista' jasal anke permezz lezzjonijiet kollha li ħadna minn dan il-proċess Grazzi lura il-mikrofonu l-Sur Torvalds. Grazzi President, grazzi Kommissarju Kanjeta. Meta tisma' dibattitu parlamentari xe minn daqqiet tistħajlek qiegħed tara fem ta' Sergio Leone. Għax iħutu għad the the bad and the ugly għal xi oħrajn iktar tistħajlek qed tara for few dollars more għal daw kolla li tkellmu għawnek, forsi mux dejjem, iżda naħseb li deċidejna illi miexin federazzjoni tajba, iżda ma solvejnix kollox. Ma solvejnix dak kollu li jem din id-dinja. Naħseb istur kommissar Sarju ta' ħajerġa jiġi 50 snin oħra l-ura unek, mux bes fuq il-kustjoni tal-Unjoni Enerġetika, zdan ħabba l-fat illi il-progress teknoloġiku l-edin naraw emmek fil-realta għalissa u għawihet maġġal ħafna, ma nafux fej ser jasal, ma nafux possibiltajiet ħajkonna minn għamlu sentejn u tlet snin oħra. Naħseb solvejna xaħġa. intużat espressjoni svediża stabilejna ir-regoli tal-loba. L-Unjoni Ewropea irid ikollha regoli stabbli għall-industrija għaliex jekk ma jkollix dan iktar ma jkunu maġlin l-sviluppi teknoloġiċi iktar ma jkun ir-riskju l-industrija se jgħal tiċċaqla oban doħra. Nasab din il-problema solvejnija. Iżda li tajt solvejta meta għandek progress da stant maġġal, hija kwistjoni diffiċli da stant issa komissarju kanjeta għandek raġunijiet iva biex tinkwieta. Ħajkollok għad mibsa u ħatarġa tkun lura hawnhekk tipprova issolvi xi mill-problemi li se jkun qegħdin niffaċċjaw. Problemi żgur sejrik ikolna. Grazzi ta' dibattitu interessanti. Il-ġlieda ma ntemmitx, grazzi. Grazie, signor Ponente, e enhorabuena. Se cierra el debate. Grazie li rapporter, nifirħulek il-dibattitu malu il-votazzjoni fin-nofsija.